Eh, u l-politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni fil-Ġorġa. Fisem il-Kummissjoni Ewropea l-Onorevoli Stiljanidis, fidej. Mr. President, dear colleagues, honorable members, let me reaffirm. Kollegi, membri onorevoli, nishtiq inten l-Unjoni Ewropea sabiex inkomplu eh, in l-Assoċjazzjoni Politika u Ekonomika mal-Ġorġa fl-imkien mal-Unjoni Ewropea Il-Viċi President eh, Federica Mogherini zaret il georgia fit-3 ta' Novembru organizzajna u koll tini kunsil ta' assoċazzjoni fi 16 ta' novembru fi Brussel. U kollegi, il-Kummissarju Han ħajkun f'Tbilisi għada biex ikompli l-involviment fuq livell oli tagħna kważi E, għamilna ġarra kull ġimma dan ix-xar. Il-Kunsil ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Ġorġa ħares li il-progress fl-implementazzjoni tal-ftejin ta' Assoċjazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u il-Ġorġa li ġi iffirmat f'Ġunju ta' sena li għaddiet. Ħares ukoll lejn uħut mill-isfidi li għadhom eżistenti Issa dwar il-progress, aħna nilqaw l-implementazzjoni it-tajba ta' DCFTA sissa u ovvjament anka rapporti ta' l-Eurostat ta' zida ta' esportazzjonijiet mill-ġorġa l-Unjoni Ewropea u li eh, liġijiet tal-ġorġa qed jimxu qudiem biex jersqu aktar lej dawk tal-Unjoni Ewropea, dan mixi f'pass tajjeb Fl-istess ħin huwa importanti li nibatu messaġġ lil eh, negozji fil-Ġorġa dwar il-benefiċċji reali tal-DCFTA. Kollegi, issa ħan nitkellem dwar l-sfidi. Hemm bżonn li nigarantixxu ambjent politiku li huwa kalm u li juri rispett. Passi jew stqarrijiet li jmorru kontra dan irridu jiġu evitati. Aħna enfasizzajna fil kontazzi kollha li kellna li il-momentum demokratiku irrid jinżam mod partikolari għal dawk li huma l-elezzjonijiet parlamentari ta' Ottubru tas-sena id-dieħla ġiri fl-2016. Kif ukoll li aħna pretendu rispett sħiħ għall-indipendenza u l-effettività tal-istituzzjonijiet, inkluż ovvjament il-qorti kostituzzjonali. L-istituzzjonijiet li garantixxu d-demokrazija, l-istat ta' dritt u ir-rispett għad drittijiet tal-bniedem fil-Ġorġa. Il-kampanja elettorali li ġejja ħatkun l-ewwel waħda eh, kemm minna li firmajna il-ftejn ta' assoċjazzjoni aħna naqblu naqsmu l-impenn tal-gvern li kollom elezzjonijiet ħilsa u eh, organizzati sew u imżon ta' garanzija ta' libertà tal-medja inkluż aċċess kif suppost tal-partiti tal-oppożizzjoni fil-medja wkoll. Aħna napprezzaw ukoll il-progress tal-Ġorġa fl-implementazzjoni ta' riformi ġudizzjarji. L-indipendenza tal-ġudizzjarja hija fil-qalba tal ftim ta' assoċjazzjoni tagħna u tal-assoċjazzjoni li għandna anka jekk eh, l-Unjoni Ewropea ma tiġġudikax fuq mertu tal-każijiet individwali jinsabu qudiem il-qrati, imma aħna naraw jekk il-prinċipji maqsuma tagħna u mhux fil-fatt rispettati. U dan japplika għal ehm, kawzi ta' profil oli. Kif ukoll każijiet riċenti bħal ehm, kawzi privati kontra l u l-arrest eh, ta' qabel eh, il-kas ma' jisemar orti ta' dawn l-attivisti politiċi. Għana nkomplu nejnu l ġorġa fl-sforzi taħħa sabiex tagħmel riforma tal-sistema ġudizzjarja biex tissalvagwardja l-istat ta' dritt u issaħħa l-indipendenza ta' sistema ġudizzjarja. Fil-Konsil ta' assoċazzjoni, il-Viċi President Mogherini u l-Kummissarju Han laqgħu il-progress li sar mill-Ġorġa għal dik li hija liberalizzazzjoni tal-viżi u ħafna eh, miri diġa jintlaħqu Imma dawn l-isforzi jista' jridu jkomplu. U permezz u d-deċiżjoni ħarija ma tistax tiġi antiċipata għalissa, aħna t naraw sinjali pożittivi tal-proċess li għandna dimna. Issa żviluppi fil-reġuni ta' Abħazja u l-Ossetzja tisfel u kol kienu fuq l-agenda tal-Kunsil ta' Assoċjazzjoni. <laughs> Il-Viċi President Mogherini u il-Kummissarju Han tennew l-appoċ sħiħ tal-Unjoni Ewropea għall-integrità territorjali tal-Ġorġa. Fiħdan ovvjament il frontiri li huma rikonoxxuti fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għada impenjata bisħiħ għal paċi, stabilità u soluzzjoni tal-konflitti. U il-politika tagħna ta' nuqqas ta' rikonoxximent u involviment fil-Ġorġa. Ir-rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għal nofsinhar tal-Kawkażi u l-kriżi tal-Ġorġa, il-ko-presidenza tal-Unjoni Ewropea fid-diskussjoni internazzjonali tal-Ġeniva, kif ukoll il-missjoni ta' monitoraġġ eh, tal-Unjoni Ewropea huma sinjali ċari u li nistaw narawhom ta' din il-kooperazzjoni. L-Unjoni Ewropea tagħta apprezzament ukoll għal kontribuzzjonijiet tal-Ġorġa għal operazzjoni ta' ġestjoni ta' krizi tal-Ġorġa kif ukoll missjonijiet fil-Repubblika Ċentro Afrikana kif ukoll Mali u il-missjoni tal-Pariri fl ukrajina Grazzi għall-attenzjoni tagħkom u jina nistenna bil-ħerqa li nisma xantkom xi tgħidu fuq dan is-suġġettu dan ix-xar tant importanti. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Issa rappresentanti tal-gruppi politiċi. l nett, fisem il-PPE, l-onorevoli xtetina għal żewġ minuti. Grazie ħafna sur President, Signori, Mela, ħanibda ehm, memorja. Jiena kont mort il-Ġorġa biex rajt żewġ rivoluzzjonijiet li elbu il reġim Il-President Ċevernazzu u l-taqablu. Għalek, jina napprezza li kienem elezzjonijiet demokratiċi u il-ġorġa ħelset minn pi sovjetiku antik biex neħilsu mill-wirt kollu sovjetiku ħad tkun ħaġa diffiċli. Iżda, per eżempju, it-tentattivi kurrenti sabiex eh, kunem inkarnazzjoni minn ġdid ta' Joseph Stalin u il-bini ta' eh, statwi ġodda għalih eh, juru li dan ħajkun diffiċli. Anka il-problemi tal-ġustizja u il-situazzjoni politika hija xi ħaġa tal-passat Il-Ministru tal-Ġustizzja tal-Ġustizzja u fil-Parlament eh, għamelt abbila qabbila wkoll bejn Stalin u l-President l-ex-President tal-Ġorġa. Eżempju ieħor huwa l-avvenimenti mhux aċċettabbli madwar eh, l-istazzjon tat televiżjoni indipendenti Rustavitnej. Jina numru ta' snin ilu Eh, iffilmajt pala ġurnalist istorja ta' in-neputi ta' Stalin u jiex f'Tbilisi. Intom, tistaw taħsbu li il-partit li u waqqaf huwa ridikolu mhux periklu mux perikolus. Imma, e, situazzjoni fil-ġorġeja differenti jista' jagħmel ħsara fil-pajjiż Sinjuri, aħna f'Diċembru approvajna dan il-ftejim mal-Ġorġa li jiddependi mill-osservazzjoni tal-regoli tad-demokrazija, stat ta' dritt, ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet bażiċi. Jiena nawgura l-izbaħ kuraċ lil-Ġorġa sabiex tikseb dawn l-għaniet għax għanna bżon Ġorġa konsolidata. Grazzi ħafna. Grazzi, issa fissem il-grupp SND L-Onorevoli Bostinaru għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju. ir revizjoni tal-INP, tal-politika tal vicinanz eh, ġiet prezentata l ġemali li għaddiet il-lan li tqajjem il-ġdid sabiex il-relazzjonijiet mal-ġirin tal-Unjoni Ewropea jkunu effettivi, għalhekk iridu nagħtu xprun lil subja tal-vant għall-inqas li nkunu bażati fuq l-approċċ għalej il-pajjiżi meta juri li juru li huma lest li jkoperaw mal-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata Ġorġa qiegħda fuq quddiem u hemm bżonn li nżommu f'moħħna li huwa importanti għalina u hemm bżonn li napoġġaw pajjiż u poplu li urew attitudni favur l-Unjoni Ewropea. Ġorġa hija e, eh, msieħeb importanti ħafna l-Unjoni Ewropea fiż-żona tal-Baħar Iswed u nixtieq ngħid li hija wkoll fidila fil-kuntest drammatiku tal-lum. Wara li firmar tal-ftejn ta' assoċazzjoni il-Ġorġa uriet impensi billi għamlet progress f'numru ta' riformi inkluż il-qafas tal-liberalizzazzjoni tal-viża u l-pjantazzjoni ta' dan. Jina nittama li l-pjanta il-rapport ta' progress li mis ħajuri il-tisħiħ tal-isforzi tal-Ġorġa u iċ-ċittadin tal-Ġorġa jkollhom premju li kien li jkun in-nuqqas ta' viża. Imma minna oħra ma nassumux li l istabilita eh, fil-Ġorġa xi ħaġa fatta, bżonn li nagħtu l-għajnuna kollha neċessarja għal proċess ta' riforma iżda wkoll sabiex nappoġġaw u nsaħħu id-dritt tal-ġorġa l-indipendenza, id-drittijiet territorjali u s-sovranità, għax eja ma ninsewx li il-proċess ta' destabilizzazzjoni bdiet mir russja fl-2008 u kompliet issa bil-firma ta' trattati ma' dawk eh, il-reġuni eh, tal afazja u eh, Ossetja. Ejja nkunu ċari, il-Ġorġa trid tassigura il-stabilità interna tagħha għandha bżonn ta' ambjent politiku ġust, bżonn ta' riformi eh, ġusti u atmosfera ġusta anka fil-kampanja elettorali. U il-talba tiegħi lil PPE tiqodux tilabu karta politika fil-kas tal-Ġorġa għaliex b'dan il-mod ma nejnux il-Ġorġa, anzi bil-kontra nejnu lill-edewa tagħha grazzi. Multumask domnul deputat Postinaru.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 Verament ġab il-problemi. Ġorġja huwa l-uniku membru tan-NATO li jipparteċipa fil-Rapid Respond System tan-NATO. Ġorġja huwa pajjiż attef ħafna fil-xogħol tal-CSDP kif smajna mill-Kommissorju jaħdmu fil-Mali fil-, Republika repubblika Ċentrali tal-Afrika u fil- fil-Ukranja. jiena nixtieq insemmi mod partikolari il-libertà tal-espressjoni u anki il-kas ta' Ostravitu. Jiena peress li qrib ħafna tal-Ġorġja nispera li jimbidlu ċertu affarijiet f'dak li għedni kemm semmejt u kol il-fat li hemm priġunieri politiċi minna tal oppożizzjoni Tbilisi u postijiet oħra għadhom fil-ħabsijiet dawn in-nies. Għalhekk jiena nispera li l-ġorja tibdel il-mod ta' kif taħsibha fuq dawn in-nies anki mbagħad l-ħar punt liberalizzazzjoni tal-viżas. Grazzi. Ministru issa għal-grupp tal-Alde Javier Nart. Grazie, Sur President. Jina eh, ħabib tal-ġorġa u tal-poplu tal-ġorġa li kan itkellem mod ċar, mod frank, meta il-kummerċ jitħallat mal-politika fl-aħħar mill-aħħar tiġi politika tal-kummerċ. Għalhekk jekk wieħed josserva dak li fisser il-preżenza kbira tal-interessi ekonomiċi tas-sur Ivan Isbili li huwa fuq il-lista tal-Forbes, il-Fortune 500, li għandu parti kbira mill-GDP tal-Ġorġa u jekk naraw kif il-lista tal-gvern tider kontinuament fil-president, fil-president, fil-prim ministru, f'seba ministri, eh, direttur ta' sigurta. Il-klim ex eh, ħaddim eh, li kien jaħdem miegħu, jiġifieri li huma affettwati huma għandhom rabta ma' dan. Għalek, għawek qed nitkellmu palma semmejt fuq l-istess ħaġa, il-politika u l-kummerċ ma l-istess ħaġa. M'hemmx libertà u demokrazija jekk ma jkunx hemm libertà ta' espressjoni u ma jkunx hemm libertà u indipendenza tas sistema ġudizzjarju. Nixtieq insemmi il-kas Rustavi u najt lil-aħwa tagħna, l-ħbieb Ġorġani tagħna li huma għandhom test ta' kredibilità permezz ta' dan il-każ jaġixxu ħallu, taġixxi il-ġustizzja. Aħna nafu li fil-Ġorġa kien hemm eh, passi l-qoddim pożittivi ħafna, iżda xorta waħda għat jonqos xi ħaġa essenzjali bħal kredibilità tas-sistema ġudizzjarja u l-libertà fl-istampa. Kwistjonijiet li rridu nitlu aktar fid-dettall fihom fuqhom. Huwa imma oħrajn, jekk aħna rridu nkunu faċilitaturi tas tal-kwistjonijiet, ma nistawx insolvu bħalma solvejna f'dikerazzjoni fuq il-Black Sea Basin li mux ħan permettu l georgia l-Moldova biex ikunu integrati f'mod militari Umbat nistidnu in-NATO biex jappoġġaw, met nġennu, nafu xet namlu, x'nafu xġifiri il-bilanċ delikat tal-ġorġa. Aħna nitħasbu biss dwar nanfusna, naħsbu biss fin nanfusna, hemm bżonn inkunu prudenti, rridu nkunu realistiċi għax ċertament ir-rapporter li għamel dan, jekk il-ġorġa eh, għandha l-problemi mhux ħadd abbonduna l-pajjiża. Uh, now on behalf Issa għal GUNGL e Is-sur Ramsdorf. Grazzi, President. il ġorġja għanda infrastruttura immeqruda. L-industrija meqruda hija tirrappreżenta biss 11% fil-mija tal-GDP fil-reġjun tal-Kawkasi uja pajjiż importanti ħafna fl-istabilizzazzjoni ta' dan ir-reġjun għandha potenzjal ta' enerġetiku kbir hija tesporta l-elettriku jesportaw iktar elettriku milli meta wieħed iqabbel mal brandi jew l-imbit. Nistgħu nieħsbu li konna marx il-plan għal-reġjun tal-Kawkasi li u kol jiftaħ it-triq beraħar l-konċiljazzjoni. Fil-passat, fil-ġorġja, kienem per, per personalitajiet bħal sarġvili, narġvili, markeġvili, imma l-lum biss faqar u affarijiet li jistmerrom jina naħseb li eh, kulturalment da il-kantri ta' dan il-reġjun jixxiebħu għandhom ħafna potenzjal li nistaw jiġi sfruttat, jiġi sviluppat. Nistaw aħna nipruvaw li il-viċinat tal-vant jista jaħdem imma mek jekk ikun hemm il-Moldova jew il-Belarus jew l-Ukrajna ma tantx qed jirnexxielna u l-istess hija eh, nistgħu ngħidu għall-Kawkasi. Hemm bżonn naġixxu u ma naqogħdux biss impaċċu fil-vojt. Grazzi sur Ransdorf. Sur Ransdorf taċċetta il-kartellun eh, blu minn sur Ostrovicius. Sur Ostravicius. Iva, mela le, naċċettaħ il-kartellun il-blu. Sur Ostravicius. President, kollegi, grazzi tal-li għacċettajt il-mistoqsija tijaj jena naqbel dwar is-settur ta' l-elettriku u anki l-infrastruttura jina u kol ħabib tal-ġorġja imma il-ġorġja trid tmur lilin mill-wirt russu imma dan l-aħħar għamlu l-istatwi bunuta Stalin, Stalin li qatel għamel ġenoċidji ta' miljoni ta' nies, tfal, nisa, għall-unika raġuni għax dawn ma ridux ikunu skjavi tar-Russja il-monumenti għal Stalin intom tafu għal ċiċet nirreferu dejjem sen sen dan. Ja si mislim že otázka. Naħseb li Din il-mistoqsija i terigwarda l argumenta diskussjoni l-lum. Jina maċ illi l-eżempju politiku tiegħi u Stalin ju Berja u iġbili illi qal illi dawn iż-żewġ persuni kienu eżempi ta' min isegwihom il-pajjiż tiegħi kien taħt il-pressjoni ta' Stalin u kien obbligati biddel l-iżvilupp tiegħu wara t-tieni gwerra dinjija, ma din hija kwistjoni oħra. Din hija kwistjoni għal storiċi, mhux għal membri tal-Parlament. Taċċetta blu kard oħra minn antistur Polċak? Iva? Sur Polċak. Grazie tal-li il-blue card. Jina smajt il-diskors tijak b'interess kbir u ġobni, pero jek inti kont et titlob li kunem Marshall, pjan Marshall għal Georgia jew għal Kaukazu, dan jfisser umbat illi jista' jkollhom l-istess situazzjoni meta e, l-Unjoni Sovjetika rrifjutat tiħu sem fil-Marshall Plan fil-kas ta' Ċekoslovakja. Is-sitwazzjoni fuq il-pjan Marshall fl-1945 kienu iktar komplessi l-atmosfera f'dik il-naħ, f'dak iż-żminijiet kienet differenti. Fl-1947 meta meta kien hemm problemi fl-ekonomija ċeka, kien hemm nuqqas ta' ikel u żewġ persuni biss kienu illi taw għajnuna bil-tqiq għal ċekoslovakja u l-uniku pajis illi ma talabx lebda kondizjoni kien il-Kanada. Grazzi. Issa fissem il-ħodor. Is-Senjura Hawtala għal minuta u nofs. Grazie, President. Minkejja in-noqqasijiet kolla u l-sfidi fil-Ġorġa, jena nemmen il dinja pajis eh, tal-vant illi eh, turi li hija impenjata għal futur Ewropew. U jena ħames snin ilum ma konċ eh, nemmen illi xidarba dan il pajis jesta' għat isir membru tal-Unjoni Ewropea. Naturalment, għal-moment eh, għadu l-bot, però il-pajis qed jagħmel sforz kbir u rridu nappoġġaw din l-għażla. Għaliex kif tafu il-del twil tal-Russja eh, eh, qiegħed prezenti fuq kull pajjiż tal-ex eh, l-Unjoni Sovjetika. Nemmen illi u għamlu ħafna progress u minkejja xinu qasijiet anki rapport fuq il-ġustizja baqaddej irridu noqodu attenti għal każijiet kollha biex nuru illi aħna sen noqodu sen kunu kawti anki fuq l-indipendenza tas-sistema tal-ġustizja. Għanna xie T'ama anki l-orti kostituzzjonali u rrit indipendenza mill-pressjoni politika u din hija ħaġa dridu nappoġġawha. Aħna bħala Parlament Ewropew irridu nappoġġaw lil Ġorġa u lil pajjiżi l-oħrajn eh, tal-vant biex jidħlu fil-komunità tagħna. Grazzi. Signora Hautala. Essa fisem l-INF. E Isur eh, Jean-Luc Schaffhauser, għal-minuta e u nofs. rappresentant tal-Kommissjoni, jena nishtiq namel diskors iktar miftuħ. Aħna ġejna mill Eh, dinja unipolari bil-leadership amerikana u għaddejna għad-dinja bipolari. L-lum ċina jattini eh, seta ekonomika u l-ewwel eh, seta bħala bħala bħala xiri. Il-trattat transatlantiku huwa parti minn din il-perspettiva u ma jixtiequ li l europa tinqasam u biex ma jkunx hemm dinja multipolare u alleanza euroasjatika. Din il-politika illi kiku kienet Ewropea kienet et toħlo kienet toħlo pontijiet bejn żewġ kulturi bħal bħal ma ġara bejn il ġermania u Franza. E, u seta stajna minna l-istess ħaġa bil-Blazja e, jew bil-Russja kien ikun possibli li noħol u dan il-kumpless Ewropew multipolari u intkom ma triduħx da intkom tridu illi il-pajizi kolla, Serbia, Moldavia, Georgia, e, l-Ukrajna jamlu għazla esklusiva e, biex tagħmel għażla kontra l-interessi politiċi tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa nisimaw menant Georgos Epitideos. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea tikkonsidra l-Ġorġa fuq qoddim fil-politika tal-sħubija tal-Vant u tħoss li il-kontinuità territoriali u eh, hija kontra l-Abħazja u l-Osetja ta' stisfel. Din hija politika ġusta, però eh, eh, ir-Russja huwa imsieħeb strateġiku tal-Unjoni f'ħafna setturi U din ir-realtà hija ċara, speċjalment f'dan il-perjodu fejn il-kooperazzjoni mar russja biex niġildu kontra l-ISIS hija kruċjali għal daqstant huwa inutli li nkomplu niġildu mar russja bejnietna billi nużaw il-Ġorġa bħala strument ta' ġlied. Huwa importanti li konna dialogu sinċer, kooperazzjoni mar russja issa propju meta l-evoluzzjoni internazzjonali din jagħmlu dan l-approċċ iktar diffiċli Għal daqstant fl-istess ħin nixtiequ nsaħħu id-demokratizzazzjoni tal-Ġorġa illi se jkun avvantaġġ tal-Ewropa u fl-istess ħin l-iżbalji tal-imoddi li waslu eh, l-Ewropa għal fatti traġiċi ta' Parigi eh, eh, ifissru jispiegawlna kif aħna irridu naġixxu u kif irridu nevitaw l-iżbalji tal-imoddi. Grazie. Isur Galera żewġ minuti. Grazzi, President. Jiena kontent illi enti tista tpoġġi bil-qeda unek qoddim eh, bandiera eh, eh, Ewropea il-Ġorġa hija importanti għax tħares lejn l-Unjoni Ewropea u tikkopera mal unjoni Ewropea. Aħna nixtiequhom jidħlu fl-orbita tagħna u fl-żona ekonomika għax hekk nistgħu noħolqu żona ta' stabilità madwar l-Ewropa. Naturalment l-involviment tal-Ġorġa mm, ma jistax jiġi bil kondizzjonijiet aħna nistennew l-istat ta' dritti, fondamentali eh, u eh, dawnu manki aspettativi li għandu manki ċittadini tal-ġorza. U huma edin jamlu riformi, pero l-politiċi jridu joqogħdu attenti li ridu kunu iktar kauti. u jena minix taljan imma jena nesta nkun appassionat fuq il-Ġorġa. E-, irridu nikkooperaw, ma nistawx neżawrixu il-politika fil-ġdida taħħa stess. Jekk um, e- e- huwa żball illi neħu l-pluralizmu fil-medja Hemm ħafna stennijiet mm, fil-politiċi, eh, mm, anki fl-iżvilupp tal-pajjiż bil-perspettiva eh, Ewropea, ma ridux illi r-Russja tiġi involuta u tindaħal fl-affarijiet eh, interni tagħhom. Irridu koerenza u jekk il unittama li l-ħolma Ewropea tista' tkun anki l-ħolma tal-Ġorġani wkoll. Grazzi. Jisur eh, Galer joġobni sens tal-umorizmu tijak. Issa nisimaw minnant Andrejs Maminkins. Grazzi, eccellenza kollegi, dan huwa 23 anniversarju tal- tal-rabtiet eh, diplomatiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa. Ir-relazzjoni tagħna reċiproki dejjem kienu Eh, għal lejn isħubija. Is-sena li għaddit firmajna il-ftejim ta' assoċjazzjoni illi tinkludi anki zona ta' kummerċ ħeles, em riformi ekonomiċi, industriali, soċiali u l-ITA għanda tati impetus għall-izvilupp ulterjuri. Il-progress fuq il-viza eh, eh tista' titaġġel iktar il-Ġorġa eh, għaġlet fil-implementazzjoni ta' riformi iktar mill-Ukrajna u iktar mill-Moldova. Il-ġlida kontra l-korruzzjoni, specialment bil-twaqif ta' unità speċjali kontra l-korruzzjoni fil-uffiċċju tal-prosekutur eh, fjannar Eh, organizzaw politika importanti soċjali u legali eh, eh, fuq l-impiegati statali u l-Ġorġa nistaw najdu li l-esta biex tibda dialogu mana kif għal il-rappresentant li kollegi, il-pajis mux bis qed jiżviluppa il-rabtiet mal-Unjoni Ewropea, ma anki u eh, eh, zona ta' trasmissjoni fil kaukazu tisfel. E, e, storikament għanda tradizjonijiet u zanzi, eh, specialment fil-Knisja Ortodossa u fil-Elias Tini, il-kap tal-Knisja. Dini għal-ġorġa tal-lum għal-dastant il-ftuħ tal-parlamentari fil-ġorġa nishtiq najt illi jekk hemm ġirien ġari li miegħu nixtiequ nżidu il-rapporti tagħna untajbuhom dan huwa tal-Ġorġa. Issa, Issur Sajad Karim għal-minuta. Grazie. Jena fissem il-Parlament għadni kif kont fl-ewwel laqa kont il-kap tal-ewwel laqa ta' assoċjazzjoni bid-delegazzjoni tal-Parlament eh, fil ġorġja Nixtieq nirringrazzja il-ko-president u eh, il-kontroparti fil ġorġja u anki il-kollegi kollha li kellhom ruol importanti ħafna fil-gruppi li kienu preżenti waqt il-laqat. Kien, eh, kienet sfida il-missjoni f'ħafna modi. Però ksibna ħaġa waħda, ċoħe aħna ir-relazzjonijiet tagħna mexxejnihom li lem mill partito mill-interessi tal-partit u imxejna lejn il-parlament u aħna imxejna tajjeb u il-rizoluzzjonijiet futuri jibnu fuq l-aħħar dikjarazzjoni li għamilna eh, il-rapport fuq DCFDA u l-ftejim ta' assoċjazzjoni. Naturalment il-pass li jmiss għandu jkun lejn il-liberalizzazzjoni tal-viza. Eh, il-nies tal-Ġorġa eh, dinja il-ħolma tagħhom fil-futur rib. Hemm kwistjoni anki tar-Russja l u eh, il-popolazzjoni tal-Abħazja u l-Ossesja u koll eh, tattirom din l-idea tal-viza. Ah, se jkun hemm elezzjonijiet minn hawn ftit ieħor u essenzjali li l-Ġorġa turi l-impenji eh, tagħha lejn valuri Ewropej u dan jista' jintura bil-impenji tagħhom lejn il-libertà fil-medja. Grazie. Grazie, Sur Karim. Issa nisimaw minant Tamas Mesterix. Grazzi, komissarju, għal eh, taqsira ottimistika fuq il-ġorġa. Kont nishtiq kiku inti tkun ġustifikat fl-istqarriet bil-fatti. Il-ġorġa għamlet progress kbir mindu saret indipendenti u kif eh, għalu kelli moħrajn għamlet bidliet kostituzzjonali u anki bidla tal-gvern. U mhix ħaġa żgħira, ħafna mill-pajjiżi tagħna eh, jistgħu jkunu kbirin minn dan minn fatti bħal daw. Eh, nixtieq ngħid però l-istabilità politika għat mija żgura rridu naħdmu biex niksbuha l-istabilità politika dejjem. U dana jinkludi anki rispett tal-oppożizzjoni eh, politika bħala rivali leġittimu li jfisser demokrazija. U fl-istess mod anki l-oppożizzjoni trid tifem u taħdem lejn eh, il-paċi eh, fil-limiti ta' demokrazija. Punt li jena nixtieq nagħmel f'Ottubru 13 eh, eh, il-rajna illi hemm eh, appoċ ta' 12% għal partiti Russi fil-Ġorġa u dan huwa periklu li rridu nevitaw. Grazie su. Issa nisimgħu minn Andrej Plenkovic għal żewġ minuti. President. Il-Ġorġa hija waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea bħala parti mill-politika tal-ġirien u rrid anki l impenn tagħha biex tmexxi riformi lejn l-Ewropa. Issa il pajjiż imbidel minn stat pro-Russu taħt l-influenza sovjetika lejn stat li juri eh, b'moċar ċar l-orientazzjoni tiegħu pro-Ewropea. Il-prezz kien oli però kella taffaċċa e, il-Repubbliki tal-Ossetja u tal-Abħazja u anki l-imblok tal-enerġija minnaħa tal-Russja. Però irridu anki nħarsu lejn l-aspetti e, negativi il-pressjoni fuq l-oppozizjoni, e, ħafna ġurnalisti speċjaw il-ħabs. Jina kont fid delegazzjoni li morna l-Ġorġa u aħna rajna illi kienem problema ta' e, politika e, fil-sistema ġudizzjarja u għatem il-politiċi fil-ħabs. Destana se jkonna elezzjonijiet fil-ġorġa u dawn il-libertajt huma importanti biex jizguraw kampanja libera u ġusta. it-tama li l-Ġorġa tuża bisħieħ il-kapacitajiet tagħha eh, gbar aħna intajna mal-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja nittama illi huma se jimxu l qudiem se jkatru l-dialogu politiku u nħossu l-DCFTA u l ftejmit ta' assoċjazzjoni u nittama il-liberalizzazzjoni ta' reġim tal-viza jista' jaġġel il-proċess tal-fatti li ġorġa tersaq lejn l-Europa. Grazzi, e surkati piri għal żewġ minuti. Grazzi, President. Ġorġa hija storja ta' suċċess f'ħafna aspetti u l uniku pajis fir-reġun illi rnexxila tagħmel tranzizzjoni bil-paċi mill-gvern għal ieħor fil-kabini elettorali, mux fit-toro. E, e, Dinija wieħed mill-pajizi fil- e, madwar l-Europa li tixtieq tersa l-Unjoni Ewropea. U dan huwa importanti għax hija relazzjoni bbażata fuq il-valuri il-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-medja u mal-bażi ta' dawn il-ftejmit. Għal daqstant huwa importanti li anki l-perċezzjoni tal-interferenza politika fil-sistema ġudizzjara u fil-stampa jridu eżevitati. U fuq dan, biex najduha b'mod diplomatiko, il-kas ta' Rustavitu kellu jiġi e, e, e, trattat mod differenti. Però l-ex president Saakashvili e prova jistrumentalizza il, dan il-kas biex, biex, biex jistiga l-instabilità. U din hija li jridu. Il-ġorġa trid tmexxi fuq il-riformi, però għad hemm ħafna instabilità fil-pajjiż illi ma tistax eh, tippermetti li jkun hemm dawn id-diviżjoni interni tliet snin wara il-bidla demokratika ta' gvern wasal il-moment li il-forzi politiċi jinaqdu fil-pajis. U riżultat tangibli importanti tal-kooperazzjoni mal-Ġorġa jista' jkun l-abolizzjoni tal-ħtiġijiet viża għal ċittadini kollha tal-Ġorġani. Dana jista' jiġi meddet titkompla din il-rivalità politika. Għatem problemi fil-Ġorġa? Iva, bla dubju, biex insemmi xi ħut eh, għada hemm il-mentalità ta' min jirbaħ jieħu kollox. Il-attur liktar politiku fil-Ġorġa mhuwiex accountable lejn ħadd. Hemm gruppi radikali li dejjem eh, joħorġu u ma nafux minn qed jiffinanzjom. Imma jiena minkejja dan jiena eh, fiduċjuża illi bil forzi politiċi kolli fil-pajis diġa bdew l-informi u jistaw jitkomplew u e, ġorġani jistaw jihdu l-beneficju billi kun hemm kooperazzjoni iktar mill qrib mal-Ġorġa. Grazie ħafna. Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Grazie ħafna. Is-Sinjura Kozłowska. Grazie ħafna. Eżis kollegi. Il-Ġorġa hija l-iktar pajjiż li qed jiżviluppa malajr fir-reġun meta niġu għal valuri demokratiċi u pluralizmu politiku. Tinsab fuq qudimnet tal dak nxaqsam ħelsin tal-medja, kwalità ta' governanza kif ukoll drittijiet tat-ċittadini wa veru illi il-partiti politiċi favur l-Europa u demokrazija jistaw jiġu medda minn partiti iktar populisti u l iżbalji tal-elit li t-gverna li twassal għal eh, popolarità tal-populisti. N-nies hija kontra l-metodi brutali li qed jintużaw kontra eh, l-oppożizzjoni politika u l-mezzi tax-xandir. Għal dak li għandu x'jaqsam is-sitwazzjoni fl-Abkazja u eh, l-assetzi ta' nofsinhar, il-polit politika tal-ġorġa tħassibna fuq tassew tistax iżżomm mal-pass tal-tkabbir ekonomiku. Għal dak rendu xaqsam liberalizzazzjoni tal-vizas? Dan ir-reġim ikun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat, mhux biss għall eh, politiku manka għall-ekonomija u dan jgħina nibbenefika anka mill-proċess ta' Bologna. Il-Ġorġa se tkun ukoll iktar preżenti fil-medja għandha saħħa relazzjonijiet pubbliċi u grazzi għal propaganda grazzi tek il-propaganda russa ma tibqax daqshekk effettiva. Għal daqstant għandna nappoġġaw il-medja, ġurnalisti mħarġa u nappoġġaw l-informazzjoni sabiex l-opinjoni pubblika tkun jista' jkollha aċċess għall-informazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi lilek, Kummissarju. X'inhu l-progress preżenti Għal dak għandu xaqsam dialogu fuq liberalizzazzjoni tal-vizas. Għanna nistennew tmim negozjati dal-waqt u li ma proġetti se jkunu implementati fil-ġorġa. Naddu għal proċedura KHDI. Nibdew bl-Onorevoli Kukan. Thank you very much. Grazie ħafna. Fil-kontest tal-politika Ewropea l-viċinaċ ta' namila ċara illi dawk il-pajjiżi illi jixtiequ relazzjonijiet aktar qrib mal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu appoġġjati bisfih. Fl-istess ħin għandu jkun ċar li pajjiżi bħal dawn għandhom anka jilqu ċertu standards. Il-Ġorġa hija waħda mill-pajjiżi illi wrew dedikazzjoni għal triq Ewropea grazzi għal integrazzjoni ekonomika u fatturi oħrajn. Il-Ġorġan nibqgħu nappoġġawha sabiex tkompli tiżviluppa relazzjoni tagħha mill-Unjoni Ewropea u anka tħares l-integrità territorjali tagħha. Per eżempju, għandna nimxu l-qoddim fuq suq intern fuq l-enerġija u xtaqt ukoll nħeġġeġ l-mexxejja politiċi tal-Ġorġa sabiex jiġġieldu l-battalji politiċi tagħhom fil-Parlament mux fil-ħabsijiet għandu jkunem linji ċari għall-istat ta' dritt u proċess demokratiku ġust. Dekwiem, um, tora essis vuleftis notis Marjas. L-onorevali Marjas, sikjur bok. sjessis Ewropajkis Enus Georgijas in idietra. Grazzi, il-rabtiet tal-Unjoni mal-Ġorġu ma' importanti għaliex dal-pajis huwa pajis fundamentali fir-reġun tal-Kawkażu jinsab fuq qoddimnet fil-rabtiet ma l-Unjoni. Għal daqstan hemm bżonn nimmiraw għat-tisħiħ tar-rabtiet mal-Ġorġa kif ukoll pajjiżi oħrajn. Is-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni hija fundamentali għal daqstant hemm bżonn nibbażaw nibbażaw ir-rabtiet tagħna ma' interessi reċiproċi. Il-partnership għal-vant ma' dana kollu mandu ikun kif nindaħlu f'affarijiet interni tal-Ġorġa. Il-Ġorġa għandha tiddeċidi kif trid mod sovran. Mod sovran għandha tiddeċidi politika tagħha fil-waqt li żomm demokrazija, drittijiet ta' bniedem u l-istat ta' dritt. Dal-mod biss nistgħu niżviluppaw b'mod pożittiv is-sitwazzjonijiet illi eh, verifikaw fil-ġorġa, speċjalment lejliet l-elezzjonijiet fl-2016. Efkaristo. Uh, now, uh, Deputy Кючук. L'onorevole Кючук, Никербок. Благодаря, господин председател, уважаеми господин... Grazie, President. Commissario, colleghi, il Georgia huwa pajjiż b'storja eh, kbira u eh, kultura kbira hija eh, part integrali mill-istorja Ewropea ftit zminilu eh, ċelebrat l-anniversarju tal-iffermar tal-ftim tas-soċċjoni 69 tal- 69% tal-popolazzjoni appoġġaw dan il-ftehim u kol konsens fuq il-subija tal-pajis fin-NATO. Għal diversi snin il-Ġorġa kienet parti mill-Unjoni Sovjetika u issa edha tħares għall-identità Ewropea. Pala xaħat li ġej minn pajisek soċjalista nirrealizza li l-sfidi li għandhom iż-żazax juru li dażazax zaħan jridu demokrazija. Iridu ninsistu illi naħat kollha jirrispettaw l-istat ta' dritt kif ukoll libertà tal-mezzi ta' xandir. Il-Ġorġa jistħoq la l-appoġġ kontinwu nasa biex tkompli fitri triq Ewropea li qabdet. Gospodin zamestnik Ċuċuk. E, Uh, now Deputy Igor Soltax. L-Onorevoli Soltax, inkjoġbok. Grazie ħafna. Smajna ħafna ħsibijiet pozittivi u klim pozittiv u l-Forġ u l-Ġorġa l-lum. Madana koll, mistoqsija tibqa xinu realistiku eżattament. U l-informazzjoni illi għanna aħna hija informazzjoni importanti, importanti kif inkejlu l-progress, kif inkejlu l-effetti tal-progress, x'inhu mal-kriterji użati. U din ir-raġuni għalfejn xtaqt nintervjeni jiena nemmen il huwa importanti li l-Kommissjoni Ewropea kif ukoll il-Parlament Ewropew jikkooperaw mal-Kunsil tal-Ewropa il-Konsil tal-Ewropa għandu rwol importanti x'jaqdisa biex jevalwa s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, demokrazija, il-qrati, il-libertà tal-medja u l-libertà eh, tal-espressjoni. Xi kultant nemmen li huwa neċessarju li l-Kommissjoni kif ukoll il konsil tal-Ewropa ikollhom kooperazzjoni iktar miqrib dawn l-oqsma għaliex il konsil tal-Ewropa diġà għandu ċertu standards fuq drittijiet tal-bniedem. Grazie onorevoli Soltex. Issa. Mr. Stanislav Polczak. Grazzi, meta fl-2012 il-partit ta' Sakaxvili eh, tneħħa mill-gvern kienet esperjenza kbira ta' demokrazija u l-ġorġa rrit kemm hija l-est tal-tranzizzjoni. Il-pajjiż mhux biss għandu potenzjal f'termini ta' enerġija imma huwa alleat importanti u partner għall-Ewropa fil-Kawkażu. Għaldaqstant nilqa riformi illi saru dal-pajjiż għandu jkun hemm kontinwità fir-riformi u uh, pressjoni politika għandha tkompli jekk il-ġorġa tifla ħaldan, dan, aħna lesti niftuq lubna li jom ukoll. Grazzi, Rivoli Polċak. Issa, fissam il-Kommissjoni il-Kommissarju Steljanidis. Ikkjoġbok. Grazzi, President. Kifat fil-diskors taftuħ, għana tinsegwa mill-qrib sabiex nara jekk il-prinċipji komuni tagħna x'qed jiġu rispettati jew le. Ovvjament nagħmlu dan bħala eh, blok siħab tal-ġorġa naħna konvinti li t-sieħ ta' demokrazija kif ukoll l-istat ta' dritt jimxu jitfit ma' pajjiż stabbli u għoni. Dan huwa fl-interess komunitana il-ġorġa għandu kun konformi mal prioritajiet stabiliti fil reviżjoni INP. E Fizjarat tal-lini hija eh, ħatit kost tisma ton kostruttiv itkellem bih il-gvern u anka il-mexija politiċi fil-ġorġa. Jirrikonoxxu l-ħtieġa illi jżommu l-attenzjoni tagħhom fuq ir-riformi u joħol u kol spazju għal eh, kampanja elettorali qabel elezzjoni ta' sena l-ġeja. Issa tejn dwar il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-vizas. Għaliex kena mistoqsija u kol fuq dil-kwistjoni. Il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-vizas eh, huwa e, fuq ir-riżultat tal-evalwazzjoni li saret settembru ottubru anka skont informazzjoni rċevejna mill-Ġorġa se nkun qed nirrapportaw fuq is-sitwazzjoni preżenti f'Diċembru. ix xar li ġej ġala darba joħroġ rapporta ħali il komissjoni tkun pożizzjoni li tippreżenta proposta leġislattiva sabiex tneħħi l-obligi eh, ta' vizas imbagħad id-deċiżjoni ta' mal-Parlament u l-Konsil. U iż-żmien li jkun hemm bżonn deċizjoni deċiżjonijiet diffiċli imbassurħ minn issa. Xtaqt nagħlaq għal darba billi ngħid illi il ftim ta' soċazzjoni mal-Ġorġa huwa mod konkret kif nattivaw il-potenzjal sħiħ ta' relazzjonijiet bejnietna. L-attenzjoni prinċipali taqa' fuq riformi ċentrali dawn huma essenzjali. Fuq il-kopru ekonomiku tkabbir, governanza u kooperazzjoni ċentrali, per eżempju, fit-trasport l-enerġija u l-ambjent, eh, frit mxin tajjeb u ovvjament aħna qed namlu dan anka b'mod ottimist. Għaliex, aħna nemnu Eh, f'dan l-approċ, grazzi. Grazzi ħafna, grazzi kommissarju.